Il-minuti tal-laqa tal-11 ta' novembru e għad dispozizjon ta' jekk hemm kummenti le, mela allura nistgħu ngħidu il-minuti huma approvati.